Irland. L-estimi ta' tħulu l-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjara tal-2017. Nixtieq nitlob l-rapporter biex ikellimna għal erba' minuti sur tarand. Grazzi, Sinjura President. Il-flus ovvjament huma importanti u il- erba, erba minuti huma prezzjużi ħafna Aħna nafu hawnhekk imma forsi ċittadini ma jafux li l-eżerċizzju tal-baġġiet huwa eh, format ta' triangolu, ġifri għandna il-Sekretarju il-Bureau, il-, u rapporter dejjem ġifiri li jimxi ma' regoli ta' proċedura. Hemm interpretazzjoni riġida ħafna anki ġifiri imħabba skadenzi biex ikonna diskussjonijiet, mux nista' ngħid li qatt ma jkollna bżejjed ħin Imma hemm atturi oħra bħal kummissjoni Ewropea li ovvjament hemm iri dejjem jitolbu l-Parlament li jimxu mal-iskadenzi jekk ir-rapport jiġi adottat għada, il-plenar tkun tista' tibatu li aħjar wasal illum milli iktar tard ħafna regolamenti li huma ftejmiet interistituzzjonali, gentlemen's agreements u ftejmiet oħra li ġew deċiżi minn ġenerazzjoni ta' qabilna u jaffetwaw ħafna negozjati tal-baġit tagħna għax ma tista' lat naqqas laq ma tistax tnaqqas ċertu ammonti mħabba regoli li jeżistu. Jina naħseb dan kien fattur importanti ħafna wieħed mill-iktar diffiċli għalija. Imma ħafna diretturi ġenerali tal-servizzi tal-segretarju ġenerali u anki l-istaff tal-gruppi politiċi l-assistenti kulħadd wera flessibilità. Ix-shadow rapporters il-koordinaturi anki l-president tal-komitati nirringrazzjakom kollha għedin għaw, għedin għaw il-lum il-rapport huwa lest. Il-xawqat kontradittori, il-fat li dejjem irridu nistikaw ċintorin imħabba il-problemi li l-in mill-istituzzjonijiet u naraw li koll li kollox imxisow, aħna provajna nindirizzaw man jekk kena dibattiti u ħafna dejjem provajna nfittxu kompromessi, ħafna drabi sibna l-kompromessi, u bħal soltu jiena nirrikomanda il-membri biex jivutaw favur. Hemm xi problema żgħira dwar il-servizzi ta' trasport u l-internalizzazzjoni tagħhom. Il-Kumitat tal-Baċit iddiskuta dan u anki l-bieħu. Il-Kumitat Eh, qed jissuġġerixxi li l-ammont għal dan impoġġuh fir-riserva tagħna, ġifieri meta nerġgħu nitkellmu fil-ħarifa nkunu skont informazzjoni li konna nkunu nistgħu niddeċidu jekk għandniex nagħtu l-fondi jew kellha nżommuhom. Fuq l-annes il-kondizzjonalità kienet inatat lill bjuro u dan man ma jaqbilx mal-ftejim li jaħdna fil-reconciliation, fil-konciliazzjoni eh, u anki regolita eh, kontra regolita proċedura nispera nisibu remedju għal dan ċaqbis bis mux nuqot infettaq fuqu. Issa, il-servizzi ta' traduzzjoni tagħna huma maċellenti u dawn iżviluppaw il-Google Translate biex kollox jiġi tradot fit 28 lingwa. Bekk aħna minna liħ għax kienu servizzi tal-Parlament li jagħmlu daw. Ottimizzaw ukoll it-taxxi għalhekk il-proposta tiegħi li nitolbuhom li jagħmlu kontribuzzjoni volontarja għal baġit tal-istituzzjoni tagħna biex bekk forsi ikunu jistaw jaċċettaw jifmu il-nexus li jeżisti bejn it-taxxa u anki il-fatt li nżommu ċertu posit tax-xogħol. Biex nala jiena gburi l inizjattiva tal-ħodor li kunem rapporti iktar em, trasparenti dwar l-ispejjes anki il-xiri publiku u anki il-trasport iktar effiċjenti dan kollu daħal f'dan il-rapport. U għalek għal darboħra nirringrazzja il-kull persuna li ħadet sem f'dan l-eżerċizzju mhux faċli u nisperaw li r-rapport jaddi għada. Grazzi. Grazzi. Żewġ minuti sur Rubik. Iva, grazzi ħafna. Intom inti, sinjur, tajtna pozizjoni bilanċjati. Rapport li naħseb nistaw naqblu fuq u għal-budget tal-2017. Baġit li fi żmien seba' snin naqas berba fil-mija u kull sena qegħdin infadlu. Aħna fil-Parlament Ewropew Ovvjament rridu naraw li il-flejjes tal tammini għalla 16 nonfquhom so u b'mod ċiraqa. Għanna tnaqis ta' 19.7% u meta niftakart minn snin ilu qatt ma kellna ċifri bħal dawn il-mħabba sigurta ridna n-tellaw l-ispejjes kienet 0.6% ġifiri inqas mill-rata ta' inflazzjoni. U meta għet iqis l spejjes straordinarja titkellmu fuq 1.4%. ġifiri waq budget tajjeb. Imma nitlob il kuħat li nipruvaw ma nonfqux daqsek għaw l per limits u mux dejjem inti bil-fors ton fuq kollox. Għanna ħafna alternativi u naħseb li ktar ħaġa importanti li għamil dan il-parlament u hija li huwa responsabbli e, e, anzi il-responsabilta hija wkoll tal-deputati aħna għanna mandat ħieles nafu nistgħu niddeċidu waħda kif naħdmu issa is-sur denanu. Signora President, Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-kollega tagħha għax eh, sema x-shadow u r-rapport fl-opinjoni tiegħi qed ftit tajba eh, kienem eh, u koll l attaki ta' Bruxelles aħna kena nkomplu naħdmu biex nlestu għall-estimi tal-budget tal-2017. Jina naħseb li ma rapport huwa wieħed bilanċjat u raġonevoli dan is-suġġett mhux dejjem jinteressa l-ħafna nies, imma bil-fors li tisir anki fil-baġit tal-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna nistgħu nkunu gburin mal-fatt li aħna li kena dan il-1.4% mija iktar l-ispejjeż tal-multilingwiżmu peress li aħna daħħalna il-gejlik u ovvjament telaw l-ispejjeż ta' sigurtà. Ma nixtieqx infettaq fuq il-bżonn li namlu separazzjoni bejn l-investiment u il-funzjonament l-ispejjeż tagħhom. Ma, ma jkunx hemm viżibilità fil-baġġett ma nagħmlux separazzjoni bejn it-tnejn Irridu noqdu attenti fuq dan kollu u nippruvaw nippreparaw spiritu ta' investiment. Jiena naħseb bekk inkunu se nikkonsolidaw il-budget. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Torvalds. Grazzi, Signora President. U nirringrazzjaw wkoll ir rapporter il-ħabib tijaj sur Tarant Il-proċess tal-estimi tal-Parlament tal tal-2017 kien eżerċizzju interessanti kien trasparenti, jon kella għandu jkun trasparenti. Aħna naħsbu li il-politika dejjem għandha tkun trasparenti ekk aħna nejdu aħna f'pajjiżna u naspiraw għal dan. Imma fil-verità huwa li l-budget tal-Parlament mhuwiex trasparenti. Fil-fatt f'livell li m'għandniex naċċettaw. Hemm ħafna problemi strutturali memx em, differenza bej l spejjes u l-investiment jew l spejjes straordinarji memx kontroll kif il-budget lines jintużaw fil-fat meta eh, differenti mill-li kunu intenzjonati li jintużaw. Sebastian Brandt twilet fi Strasberg fl-1457 huwa kien ħareġ il-ktieb Dax Naren Shift, The Ship of Fools fej għandek inti grupp ta' nies li marru Aragonja. Imma dan kien eh, proċess li fetħenna għajnejna. Aħna deċidejna li nivvotaw kontra dan il-rapport. Għax aħna marridux inkunu parti minn tim li qiegħed fuq eh, vapur ma jafx fejn sejjer, iġifieri bla tmun u nuqqas ta' fiduċja aħna rridu ktar trasparenzja u se nagħmlu dan fil fottubru meta nkunu qed noqorbu biex nivvutaw fuq il-budget. Grazzi. Grazzi, minuta u nofs. Assur Omerxin. Sinjura President nirringrazzjak, permetti li jien ukoll li nilqa ix-xogħol li jagħmel ir-rapporter tagħna ma kienx ma kienx biċċa xogħol faċli l-issir. Permezza dan il-budget biex jiġi formulat, aħna kena tlet prioritajiet li aħna insalvaw id-demokrazija Ewropea, il-bżon biex niffaċċjaw il-problemi ta' sigurta u il-bżon l-eżigenza li nkunu eżemplari Meta nitkellem fuq din tal-aħħar li nkunu eżemplari, jina naħseb li stajna nkun konna mġiba aħjar għax numru ta' spejjes memx bżonn, memx bżonnhom pereżempju it-tiġdid u rinnovazzjoni tal-Uffiċċji tal-Parlament Ewropew jiġini f'moħħi wkoll ċertu spejjeż dwar it-trasport tal-deputati Ewropej imma il-offol huwa x'imkien ieħor. Dan qiegħed fil-fatt li hemm il-possibilità li aħna nsaħħu il-kapaċità leġislattiva tal-Parlament Ewropew u bekk id-demokrazija Ewropea. Nixtieq ngħidilkom li jiena ma nifhimx għalfejn sar it-tnaqqis eh, kwantu għat traduzzjoni anki jekk kien hemm aħna deċidejna mod unanimu fil-grupp tagħna biex nżommu dawn l-ispejjeż. Aħna f'dan ir-rapport irnexxilna ikonna wkoll dan il-traduzzjoni fis-sign language din hija ħaġa pożittiva. Fernandez. Grazie l-Onorevoli Fernandez. Grazzi ħafna, Signora President. Nishtiq fraħ li rapporter għal sforz kbir illi jagħmel għalhekk nifraħlu aħna favur u se nivvutaw favur ir-rapport. Irrid infakkar illi il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed investiment dissa 97% eh, huwa imorru f'investiment li nitkellmu dwar dan il-budget, inkunet nitkellmu dwar wieħed ħamsa mill-ispiża. aħna namlu liġijiet ta' kwalità għolja u sabiex inwaslu dawn il-liġijiet irridu risorsi umani u tekniċi. Aħna il-koll niddefendu koll id-diversità u dan ifisser il-multilingwizmu għalhekk bil-forsi rridu is-segurtà għal nies li jaħdmu rridu assistenti li jiddefenduna minn attakki. Irridu budget rigorus rridu budget effiċjenti li għandu il-fondi neċessarji illi jippermettu na li nirrispondu b'mod pozittiv għall isfidi li naffaċċaw. Aħna qed naffaċċaw l-isfidi sfidi tal-Unjoni Ewropea hawnhekk għalhekk jiena nħedġiġkom biex tivvotaw favur dan, dan mhux rapport ideali, iżda huwa rapport illi kien possibbli għamilna dak kollu nistgħu f'terminu ta' ifrankar u sabiex intejbu l-affarijiet u intejbu il-proposta oriġinali l-kellna. Grazzi, is-sur Vjotti Minuta. Presidente, mi permette di konċentrarmi su pochissimi. Grazie, signora President. Nixtieq nifoka fuq aspetti differenti ta' dan il-budget nirringrazzja li rapporteru l daw kollha illi ħadmu fuq dan il-baċit jiena nemmen illi x-xogħol li għamilna fil-kumitat fost l-gruppi kollha differenti e, wassal sabiex e, jifrankaw iktar xogħol kien ikun jista' jsir xogħol aħjar. L-ispejjeż tas-sigurtà li l-kol kemm aħna konventi dwarhom mhux għas-sigurtà tagħna, imma għas-sigurtà ta' dawk li jikkollaboraw magħna ta' dawk li jaħdmu fih dan il-Parlament qed inħossu li dawn huma spejjeż meħtieġa imma nista' ngħid eżaġerati. Irridu naqtawa bil-suġġett tas-sigurtà biex nġustifikaw dawn l-ispejjeż, per eżempju, sen semmiħ għax ma tantx għandi ħin is-sewwieqa. Nasab li qegħdin nagħmlu żbar kbir, qegħdin nagħmlu żbar kbir ta' evalwazzjoni. Irridu nagħtu l-ċittadini tagħna għaliex anke l-baġġett tal-Parlament Ewropew u l-baġġett tal-ċittadini tagħna li ikollna budget iktar bilanċjat u blan li nifrankaw iktar flus. Thank you for one minute. Grazzi ħafna għal minuta Sur Benito. Grazzi ħafna, Signora President nishtiq nibda billi najt, anzi najt kontra il-mod kif il-budget sar. Ma il-poteri il poteri tal tal-parlament diġa huma limitati u issa għandna proposta illi il-, il U jina naħseb il-budget għandu jkun ta' eżempju hemm kriżi hemm barra u għawek. Ah, u aħna ngħidu li jrid ikun hemm austerita, forsi jridu nibdew fil-istituzzjonijiet infushom. Għandna flus li mhumiex eżaminati hemm business class titjir ta' business class u ħafna affarijiet oħra bħal dawn. Jiena nara li l espejjeż ta' vjaġġar huma kbar ħafna ta' kull sena jilħu il-100 miljun fis-sena. Grazzi, minuta u nofs assur Ċetowski. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri, jina senna sen nerġa' nitkellem għaliex nixtieq nirringrazzja għal kooperazzjoni tajba li rapporter Rashad u rapporters kollha, iżda isserrit nsemmi ide oriġinali li ma semmitx illum, forse għadkom Marija Zajtux dan sissa mal-Parlament Ewropew qed issir dejjem iktar importanti u bħal riżultat ta' dan qed jiġi taħt iktar teddida għalhekk fil-budget futur mhux biss irridu niżguraw li kellna li kollna budget suffiċjenti għal sigurtà iżda li nkunu kapaċi li nintroduċu miżuri ad hoc bħalma kienu neċessarju din is-sena dan huwa aspett importanti li xtaqt insemmi. M'hemmx punt li noqogħdu niddiskutu kemm huwa effiċjenti illi ngħidu kemm huwa kemm hux effiċjenti illi nofqu l-flus sabiex nimxu bejn Brussell u Strasburgu aħna rridu nżguraw sigurtà saffiċenti biex naraw il-parlament, il-ħaddima kollha tal-parlament huma siguri. Jekk rridu niddiskutu kemm flus, nifrankaw jekk inneħħu xi miżura, ma naħsibx li jkun punt għax ma rridux nitkellmu biss dwar l-infiq u t tul L-aktar punt importanti u kemm huma minn fuq b'mod effiċjenti l-flus. Irridu niżguraw li l-flus ikunu fuq b'mod effiċjenti, grazzi. Issa, Signor Manka, Signora President, kollegi, meta inkunu qed nippreparaw il-budget, xema jista' jkun aktar sempliċi milli nippoltiplikaw il-budget tas sena l-oħra skontirata tal-inflazzjoni. anki jekk dan jista' jkun inqas effiċjenti fil-użu ta' riżorsi. Fil-snin riċenti il-rati ir-rata ta' inflazzjoni kienet fil-fatt ħafna inqas milli kienet milli kienet dik li kalkulajna. Aħna nixtiequ niblu dan u nis spera li wara il-vot ta' għada il-budgets futuri tal-Parlament ikunu bbażati fuq il-bżonnijiet attwali. Irridu nuru l-pubbliku illi aħna namlu ġestjoni effiċenti ta' rizorsi. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Dorfman, minuta u nofs. Grazzi Signor President. Nishtiq nirringrazzja rapporter u rapporters Naħseb illi kellna riżultat tajjeb u riżultat nistgħu niddeventu meta jitkellmu dwar il-budget tal-amministrazzjoni bħal tagħna u ovvja li jkun kbir iċ-ċittadini irriduna illi jkunu prudenti fuq kif nofqu flusom u rridu naraw illi nifrankaw fejn jista' jkun jekk eżempju jekk eżempju nitkellmu dwar l-ispejjeż tal-vjaġġar u x'lingwi għandna bżonn. Però ix-xogħol tal-Parlament irid ikun garantit irridu niffinanzjaw l-assistenza tagħna u l-partiti politiċi. Fortunatament irnexxinna noħorġu budget illi jippermettilna illi inkomplu xolna u naħseb li hawnhekk qed nibdu id-demokrazija u importanti illi inżommu il-fondi li għanna bżonn. U għalhekk jiena naqbel mal-budget u nispera illi ikun nistgħu nadottaw għada, grazzi. Grazzi issa naddu għal KHDI u l-ewwel kellim huwa Sur Negrasku. Grazzi ħafna, Signora President. Il-rapport dwar l-istima tal-budget tal-Parlament Ewropew għal-2017 jirrappreżenta riflessjoni ta' approċċi bilanċjat fuq il-fondi li huma neċessarji għal funzjonament tal-Parlament. Hemm ħafna miżur importanti li ġew proposti għal aktar trasparenza u effiċjenti li nippubblikaw il-budget fuq il-website huwa sinjal ta' rida tagħna li nippermettu ċ-ċittadini tagħna jifmuna aktar. Demokrazija b'saħħitha għandha bżonn parlament b'saħħtu li jikkomunika maċ-ċittadini il-Parlament Ewropew ma jridx ikun magħruf biss fi Brussell u fi Strasburgu iżda madwar l-Ewropa kollha għalhekk jiena ma naħsibx li huwa tajjeb li nimponu differenzi ġodda bejn l-istati membri differenti limitazzjonijiet imposti fuq l-Ewropa tal levant illi Grazie ħafna, Signora President. Eh, nitkellmu hawnhekk dwar il-budget Ewropew fl-2017, is-sigurtà u ċiber ċibersigurtà marru minn fuq Hawnhekk huwa imbassar li budget jizdiet għal budget tal-Parlament ta' 3.9% meta mqabbel mal-2016. Mentri fil-verità s sigurtà eh, talbet Zita ta' 36.8% irridu però nevalwaw l-ħtiġijiet li għanna u nevalwaw anke ir-riski. Jiġifieri jrid ikun hemm kontrolli anke fir-rigward tal-budget. L-evoluzzjoni tal-budget trid issir b'ċertu attenzjoni jrid ikun hemm ħafna trasparenza għat u l-ħruġ. Is-trasparenza trid issir fuq kollox u għal kulħadd. Mrs. Nirieda. Grazzi ħafna. Grazie ħafna. Grazzi ta' xoli li sarfu dan ir-rapport, nixtieq ukoll niġbet l-attenzjoni għal priorità li jkun hemm l-Irlandiż u l appoċ li qed jingħata għal din il-lingwa huwa importanti din hija lingwa tagħna u rridu nippromovuha u rridu li tkun fuq l-istess livell bħal lingwi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna inkunu nistaw natu messaġġ ta' kemm importanti l-identitana u kif inhi rikonoxxuta f'din il-kamra. Jiena nixtieq ukoll li fatt illi 3.7 miljuni se jkunu disponibli għal dan għalek inkunu nistgħu nibdew il-proċess sabiex ningaġġaw persuni għal, dan il an jiena qed nappoġġa il-lingwa Irlandiża u nispera li dawn jingħataw dawn fondi. Grazzi issa kellim li miss. F'dan ir-rapport aħna ninutaw il-fatt illi sejħa għal iktar effiċjenza u trasparenza fejn jitħollim fi processi semplifikati għandhom jipprovjenu kull tip ta' diskriminazzjoni u esklużjoni. Is-sigurtà hija importanti imma tendenza li qed tibdel din il-kamra fortezza. il-parlament issir aktar importanti għandu rwol aktar prominenti. Il jiena naħseb li din il-kamra għandha tmexxi fil-mod kif titratta l-impjegati tagħha. Issa ir-rapporter sur Tarand. Grazzi ħafna, Sinjora President din kienet dak id-dibattitu interessanti u l-kommenti għamlu impressjoni tajba fuqi hemm madwar 20 MP f'dan il-ħin u il-pożizzjonijiet ta' kollha se jkunu determinanti għal vot ta' għada. Jiena lest illi naċċetta ir-riżultat demokratika jiena lest ukoll illi namel negozjati tal-aħħar minuta anki dal-lejl jekk nistgħu nagħmlu xi dibdil sabiex intejbu. Aħna qed infittxu kompromess bejn l-istituzzjonijiet, il-gruppi politiċi, irnexxili nitkellem ma' diversi personalitajiet. L-ebda rapport ma jista' jkun ideali hemm ħafna x'nikkritikaw u x'nargumentaw kontra, però dan huwa rapport u għada se jkollna l-vot. Issa nivvotaw naraw x'jiġri, grazzi. And thank you. That concludes our debate. Grazzi, dan il id-dibattitu fuq